eżis kollegi l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u mast għadiet tal-Kummissjoni tal-Kunsill rigward il-preparazzjoni tal-Summit Umanitarju Dinji. U nibdew assur Hennis Planchet. Permettu li nibda li s-summit u opportunità għal opportunità globali li ma nistawx nitilfu. Nar il-ħamis, il-konklużjonijiet fuq il-summit Eh, umanitarju dinji għandhom jiġu adottati mill-Kunsill u l-Presidenza kienet fuq dimnet tal-preparament ta' pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha. Ovvjament, kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u mal-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea. U e permettu l-inkunċar il-Kunsill irrid li il-, -il summit ikun wieħed ta' suċċess. L-Olanda mis-sena li għaddiet eh, diġa daħlet għall impenn u dan ippermettilna biex nibdew eh, nikkomunikaw ma' daw kollha marbutin il-ġnus Magħquda, l-istituzzjonijiet Ewropej, l-NGOs umanitarji u daw kollha ikkonċernati. Permettu li nsemmi uħut mill-aktar affarijiet importanti li l-istati membri jixtiequ li jissemmew dan is-summit. Aħna nixtiequ li l-komunità terġa' tidħol għall-impenn għall-prinċipi ta' umanitarjetà, eh, imparzjalità, neutralità u l-indipendenza. Il-mexxejja dini jridu jidħlu għall-impenn tal-kawżi tal-kriżijiet dini biex eh, jiġu solvuti wkoll eh, ġlied u konflitti li hemm f'diversi pajjiżi. Irridu il-parteċipanti kollha inklużi dawk li għandhom azzjonijiet u parteċipazzjoni, għandhom jirrispettaw l-liġijiet umanitarji tagħhom. Permettu li nirrepeti dak li qed fid-dibattitu tagħna ġimagħtejn ilu fi Brussell. Il-pajjiżi u attakki fuq skejjel u eh, ċentri mediċi mhumiex aċċettabbli. Se jkun kruċjali li l-liġi umanitarja internazzjonali tibqa' fuq il-quċċata tal-aġenda tagħna u biex nitkellmu b'mod ċar, b'mod pubbliku kontra violazzjonijiet ta' dan it-tip Issa li nżommu l-liġi umanitarja internazzjonali hija marbuta wkoll mas summit, mat tema tas summit li npoġġu n-nies fiċ-ċentru tal-ħidma umanitarja tagħna. Allura mmorru lilin eh, mill-diskussjonijiet fil-kapitali tagħna u nimxu iktar lejn l-eradikazzjonijiet tal- eh, violenza u nixtieq ngħid ukoll li t-tfajliet u nisa m'għandhomx jidru biss bħala vittmi iżda bħala imsieħba ewlenin li għandhom kunu involuti fil-fażijiet kollha tal-ċiklu ta' rispons umanitarju. Il-Presidenza u kol temmen li aktar effiċjenza u assistenza umanitarja tista' tinkiseb permezz ta' promozzjoni ta' innovazzjoni, innovazzjoni fil-finanzjament ta' azzjoni internazzjonali, eh, fit-promozzjoni tal-teknoloġiji, partnerships U bħal eżempju ta' dan l-aħħar l-Olanda eh, rebħet eh, il-Global Alliance eh, ta' l-azzjoni umanitarja li hija ehm, ehm, ehm, li se tkun imnedija fl-Istanbul. Permetu li ngħid ukoll kentejn fuq il-finanzjament umanitarju. L-Olanda u l-Stati membri oħra huma fost l-aktar 15 il-donaturi li hemm flimkien mat-Turkija dawn id-donaturi kienu tjienu fil-finanzjament eh, biex eh, ma tmill l-ikbar organizzazzjoni ta' implementazzjoni ta' azzjonijiet umanitari. U aħna bħalissa dejjem bin-negozjati, eh, ressaqna l-qatt waqt l ta' 29 ta' Novembru u mexxejna ukoll diskussjonijiet fuq it-trasparenza tal-għajnuna U permettu nir-grazzja l-Kummissjoni u Renjunit tal-li kienem tal-laqat ta' xepa meetings li saru u fi Svezja li sessir eh, li għaddeja bħalissa fi New York u nittamaw li se jkun hemm konklużjonijiet malajr kien jista' jkun minn hemmhekk. Iva, bħala prezidenza tal-Kunsill nixtiequ naraw organizzazzjoni umanitarji kemm jista' jkun biex jiftemu u jiffirmaw il ftejmet kollha li hemm. Nishtiq tal-gwida tagħkom, tal-pariri tagħkom u l-parteċipazzjoni ta' din il-Kamra hija turija ċara ta' dedikazzjoni tagħkom u l-impenn u ovvjament ninsab ħerqana l nisma' ftit iktar dwar l-opinjonijiet tagħkom, l-aspettazzjonijiet tagħkom qabel is-summit ta' Istanbul. Eh, Signora President, grazzi ħafna. Merci beaucoup. La parole Grazzi ħafna. Is-sur Stiljanidis issa fissem il-Kummissjoni kieġbok. Aziz, kollegi, Aziz Ministri, fadal biss 12 jum għal dan is-summit li ħajkun okkażjoni verament importanti, okkażjoni unika ħalli verament nippruvaw nagħmlu differenza ħatkun opportunità storika ħalli nibatu messaġġ madwar id-dinja ħalli ngħidu illi id-batija madwar id-dinja għalija aħna rridu nħdu azzjoni kollettiva ħalli nwaqfuha darba dejjem. Il-problemi li għaddin nħabtu biċna magħhom huma kbar ħafna. Is-sena li għaddiet kien hemm iktar minn 100 miljun persuna li kienu mejjuna blajnuna manitarja, kemm ħafna nies illi kellhom jitilqu mid-djar tagħhom iktar mill dawk illi kellhom jitilqu minn djarhom wara t-tieni gwerra dinjija, nies illi kienet qed jħarbu minħabba problemi marbutin mal-bidla tal-klima u nies illi umma imbeda mid-djar tagħhom għal perjodu ħafna itwal minni. Għad qabel il-mod ta' kif aħna qegħdin nwieġbu għal dawn il-problemi ta' madwar id-dinja madux mod sostenibbli na naħseb li dawn in-nies illi qegħdin ibatu minħabba din il-kriżi li għaddejjin minna bħalissa jridu jgħixu ċertu dinjita. Ma nistgħux nibqgħu għaddejjin daqs li kieku qatt ma ġar xejn dawk illi jaħdmu fl-organizzazzjonijiet tal-ajnuna umanitarja din ikomplu biex xogħol tagħhom f'sitwazzjoni verament diffiċli iżda għandu jkun hemm maturi oħrajn illi kontribwixxu ħalli bekk l-ajnuna umanitarja tkun iktar effettiva u iktar effiċenti. Iżda fl-istess ħin iridu nipprevjenu kull tip ta' konflitt innaqsu il-konsegwenzi ta' riskji ta' dizastri u nagħtu issa tal dawk li jistgħu jgħinna jgħinu. Aħna naturalment kenna iktar għanijiet ambizjużi għal riżultati ta' dan is-summit, però xert waħda jiena madana kollu nistanajt li nittama li nkunu nistaw natu messaċ li jipproġetta viżjoni b'saħħitha ħafna l-ġejjini. L-aġenda ta' Segretarju Ġenerali tal-ġnus Mauda għal-għajnuna manitarja hija bażi tajba ħafna li fuq għan nistgħu azzjoni. L-Unjoni Ewropea lesta illi tagħmel il-parti tagħha għabbażi tal-linji gwida fir-riżoluzzjoni li kienet prezentata fis-summit dinju Monetarju u l-Parlament Ewropew adotta f'Settembru li għadda aħna u kol minna tal-Kommissjoni verament narfu l kontribuzzjonijiet ta'kom għal prioritajiet tagħna u għalhekk jiena kuntent ħafna illi l-membri tal-Parlament Ewropew ħajattendu għal dan is-summit. Il-parteċipazzjoni ta'kom ħad tkun importanti ħafna lina u aħna flimkien maġnus maquda provajna naħdmu u niġġildu għal reprezentazzjoni ta'kom tal-Parlament Ewropew aħna bħala Unjoni Ewropea ħammorru nattendu f'dan is-summit bitlet għanijiet ċari f'moħna. U nirringrazzja ħafna l-Presidenza Olandiża għax-xogħol li jagħmlu anke l-Presidenza tal-Lussemburgu u l-Presidenzi l-oħrajn li ġew qabel. Grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom aħna naħsbu li nuqqas ta' rispett tal liġi internazzjonali umanitarja li aħna qegħdin nisperjenzaw illum il-ġurnata hija ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw. Hemm ħafna nies li u ċittadini innoċenti li qed ikunu fil-mira ta' dawn l-attakki in-nies li jaħdmu fil-organizzazzjonijiet tal-ajna umanitarja qed isiru vittmi ta' dawn l-attakki u dawn ma' farit li aħna rridu waqfu dal-baddejja. għal din raġuni rridu naraw il-drittijiet bażiċi u l-valuri tal-umanità għandhom ikunu ikkonfermati u rispettati aħna nappellaw li l-liġi internazzjonali umanitarja tkun rispettata u nixtiequ li din dan is-summit ikun okkażjoni sabiex aħna nerġgħu nisqu fuq kemm huma importanti u u ta' rewlini dawn il-liġijiet. Jina verament nikkundanna l-attakki fuq l-isptarijiet, fuq l-iskejjel u fuq dawn iċ-ċentri jintużaw mill-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u nixtiequ illi natuha priorita li il-fatt li rridu nwaqfu dan it-tip ta' attakki aħna rridu nikkoperaw iktar milli nikkompetu bil-organizzazzjonijiet u rritu ikun hemm iktar flessibilità u iktar possibilità li wieħed ibassar x'tib ta' finanzjament ħajkun hemm il-qudiem. U dan għandu wkoll jinvolvi l-parteċipazzjoni tas-settur privat. Sabiex nalqu dawn għanijiet aħna qegħdin nkomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet ħalli nagħtu follow-up għal dak li qed jagħmel il-panel tal-finanzjament umanitarju. Aħna nixtiequ illi nżaħħu l-għajnuna umanitarja u nixtiequ illi nieħdu impenn iktar strateġiku fl-imkien mal-imsieħba tagħna f'din it-tib tajnuna. Jiena naħseb illi sitwazzjoni tal nies illi huma kellhom jitilqu minn djarhom irridu verament noħduha bħala impetu ħalli inġelu lil nfusna nagħmlu xi ħaġa ħalli fil-fatt nkunu nistgħu għom isserħu fuq ir-riżorsi tagħhom stess u jgħinu lilhom infushom. Jiena naħseb li dan huwa l-messaġġ ewlieni li aħna ħanatu fis-summit aħna fil-fatt adottajna ukoll pożizzjon fis-26 ta' April u per għabazi ta' din il pożizzjoni aħna ħalli diskutu dawn il-kwistjonijiet u u beħsibna illi nżommu ma' daw l-anijiet ambizjużi Aħna nistennew mill-atturi l-oħrajn u l-partijiet interessati li jagħmlu l-istess ħaġa kif beħsibna nagħmlu aħna. Is-suċċess jiddependi fuq il-ftehim politiku fuq l-ora livelli. U naħseb li bekk aħna nkunu nistgħu nwittu triq għal follow-up effettiv minħabba illi is-summit mhux biss ħajkun il-qofol ta' ħafna konsultazzjonijiet u xhur sħaħ ta' tħejjija Iżda dan is-summit ħajjem marka wkoll il-bidu tal-bidla tas-sistema umanitarja internazzjonali u dan ħajkun possibbli biss jekk aħna nżommu mal-anijiet u l-impenni li nkunu Irbatna rbiħna bihom. Grazzi ħafna l-sur kummissar nista' nibda issa bil-kellima fissem il-gruppi politiċi, mhux għatna l-Sinjura Zaborska u allura nixtieq nisiden l-Sur Guerrero sal-lom sabiex jitkellem. Sem Soċjalisti, grazzi ħafna, Sr. President. Nixtieq ngħid l-ewwel net illi dan is-summit huwa f'waqt verament diffiċli minn lat organizzattiv u minħabba illi l-Parlament Ewropew huwa tur importanti u mhux ħajkun kapaċi li fil-fatt ikun irrappreżentat fuq il-livell xira f'dan is-summit f'Istanbul jkolli ngħid li dinja problema iżda naħseb li dan is-summit ukoll qed jasal f'waqt verament xira minħabba illi qegħdin nesperjenzaw l-ikbar problemi f'dak li għandu x'jaqsam kriżijiet umanitarji madwar id-dinja mis-Sirja, mill-Iraq, Repubblika tal-Afrika Ċentrali Amerika t'isfel, fl-Ukrajna, fil-Jemen, fil-Libja kif ukoll f'bosta bnadi oħra ta' madwar id-dinja palissa din nesperjenzaw ħafna nies illi kellhom jitilqu mid-djar tagħhom kważi 120 miljun persuna minn iktar minn 30 pajjiż differenti u ħafna minnhom huma tfal. Għal din raġuni aħna qegħdin nesperjenzaw l-ikbar differenza u l-ikbar dizappunt minħabba illi aħna qegħdin naraw illi mhux qegħdin ikonna l-finanzjament li kien imwiet, qed nirċevu biss 40% tal-finanzjament li kien imwiet fil-fatt tal din naħseb l-prinċipju tal-azzjoni monetarja qiegħda tiddajjef u tkun hemm iktar attakki fuq l-organizzazzjonijiet u l-installazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tad difiza tad-drittijiet tal-bniedem u tal ajna monetarja din raġuni rridu nieħdu pass il qoddim serju ħalli bekk aħna nkun nistgħu verament nejnu fil-każ ta' kriżijiet serji umanitarji. Aħna kena bosta dialogi fuq livell reġjonali u nazzjonali u naħseb li pożizzjoni li għadu kemm ippreżenta il-Kummissarju kif ukoll rappreżentant tal-Kunsill jirriflettu dan il-ftehim dwar dak li aħna nafu li għandna nagħmlu. Naturalment hemm inqas determinazzjoni f'dan il-ftehim minn dak li aħna naħsbu li għandna nagħmlu. Il-Kummissjoni ppreżenta l-prijoritajiet il-Parlament Ewropew ukoll appoġġa dawn il-prijoritajiet iżda ħarġu wkoll b'rapport fejn qiegħed jintalab li jkun hemm ftehim internazzjonali fuq l-azzjoni umanitarja u qegħdin nitolbu wkoll illi aħna Nħarsu aħjar, speċjalment dak li għandu x'jaqsam fil-politika ta' kooperazzjoni u ta' żvilupp ekonomiku nixtiequ li nagħtar wol aktar wikbar e, lil dawn l-autoritajiet lokali reġjonali u anka lil nisa u l-tfal li kellhom jitilqu minn darhom u li jkun hemm finanzjament kostanti għal din raġuni dak li netlob lill kummissjoni u l-Kunsill huwa li f'Istanbul aħna nieħdu l-ewwel pass u wara Istanbul wara dan l-ewwel pass jittieħdu ħafna passi oħrajn serji minn minħata l-Istati Membri minħata l-Kummissjoni ħalli bekk jintlaħaq ftejim globali internazzjonali favur l-għajnuna umanitarja ħalli bekk ħaw aħjar din it-tip ta' politika ta' għajnuna u anka nieħdu impensa biex aħna nikkondannaw dawn l-attakki u l-ksur tal-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq intemm Sur New President billi ngħid illi il summit ta' Istanbul għandu jkun l-ewwel passa biex aħna nerġgħu niksbu ċertu livell ta' dinjità fil-livell internazzjonali. Grazzi ħafna sa l-Honorable Demis Makar minuta u nofs. Grazzi ħafna Falissa għanna ħafna gwerer nuqqas ta' provizjoni ta' ikel, ħafna dbatija u mizerja, ħafna u ħafna nisedin jitolbu l-ajuna tagħna fl-Ekwador, fil-Burundi u ħafna pajjiżi oħrajn, iżda anka fit-Turkija it-Turkija li b'mod ironiku palissa hija jorganizza sabiex jilqa' ħafna nies għal dan is-summit. Naħseb li hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem anke fit-Turkija u jiena nappella li matul is-summit intom eżis mixxejja għandkom ukoll titkellmu fisem dawn in-nies illi fit-Turkija stessa din ibatu. Nafu li hemm ċertu affarijiet li jridu jsiru hemm bżonn ta' iktar riżorsi iżdanna bżonn li nkunu iktar effiċenti u nitalmu mill-iżbalji tal-passat. Il-koordinazzjoni hija importanti u ta' Mm, tifsira fundamentali importanti iżda wkoll li jkunu ċertu komplementarità l-għajnuna umanitarja u l tal-izvilupp rridu jimxu jitfit. Importanti wkoll li nkunu prattiċi u nipprevjenu dawn is-sistemi ta' li sa waslu għal diżastru umanitarju ridu wkoll nagħtu għajnuna għabbażi ta' ċertu kundizzjonijiet li jkunu għabbażi ta' konsiderazzjonijiet ta' sigurtà pereżempju. Aħna ma nistgħux nippermettu li nitkellmu biss, irid konna pjanijiet speċifiċi ħalli mill-kliem naslu għal fatti ma jistax xikun li minna u ftit snin oħra nerġgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett mingħajr ma kunu biddinna ċertu affarijiet prattiċi fil-programm jiena naħseb illi dan is-summit ta' Istanbul jista' jkun falliment jekk ma nagħmlu xejn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Görens issa għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Dawk kollha li attendew u li ħajattendu dan is-summit jistgħu jaraw li l-komunità internazzjonali tista' tgħid li hija gburija li evitat li kien hemm batija f'ċertu kriżijiet internazzjonali umanitarji iżda m'għandniex aħna neħlu biss ma' tliet elementi drammatiċi li jistgħu jkunu problematiċi fil-23-24 ta' Mejju f'Istanbul. It-teddida li għeda tiżdiet hija problema it-tejja tal-hotspots hija xi ħaġa importanti wkoll. U aħna nafu li hemm differenzi bejn l-impenni li qed jieħdu l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u r-riżultati li qegħdin nilħu. It-teddida li dejjem meta tiżdied tal dawn l-attakki dan għalfejn qed tiżdied din it-teddida il-pajizi li ħajkunu rappresentati fi Istanbul naħseb li jridu jagħmlu minn kollox sabiex itemmu dan it-tip ta' prattika u l tħejja tal-installazzjoni tal-hotspots. Jiena naħseb li ħafna drab il-ġestjoni tal-interventi mhux dejjem tkun l-aħjar tweġiba hija għandha tkun implementata f'waqta u naħseb li għanna nkunu effettivi l-pajizi f'Istanbul għandhom jiftakru wkoll dwar dan il-fatt. Naħseb li l-impenni li qegħdin jieħdu l-Unjoni Ewropea huma ġenerużi iżda kollu qegħdin inġedduhom minħabba li mhux tikunu rispettati. il kredibilta tagħna hija medda wkoll għal raġuni l-Istati Membri jridu jżommu dan f'moħħom mux bizzejet li aħna nieħdu nqisu l-fatt illi hemm ħaddieħor li qiegħed jagħti inqas kontribuzzjoni mill-Istati Membri din mhijiex ġustifikazzjoni sabiex l-Istati Membri ma jikkontribwixxux issa li qegħdin iħabtu ma din il-problema aħna nserħu fuq l-impenn li ħadd jieħdu intom. Kristos u l-Konsil. Grazzi ħafna s-sanna Sur Urban Crespo għal-minuta. Senjuri, U disgrazzja nafu l-kriżijiet umanitarji dejjem għedin jistietu sfortunatament. Jiena naħseb illi dawn il-kawżi mhux dejjem qed ikunu l-disastri naturali iżda anke konflitti armati kif ukoll disastri ekonomiċi, distrizzjonijiet politiċi li qed jittieħdu anke li kell per eżempju waslu għal bini ta' frontieri li waslu għal kriżi umanitarja fit-territorju Ewropew stess għal din raġuni aħna verament ċettiċi fuq il-possibiltajiet illi verament naslu riżultati realistiċi f'dan is-summit. Jiena naħseb illi jekk il-politika tal-għajnuna umanitarja hija mistennija li twassal għal soluzzjonijiet tal-problema umanitarja ma nafx jiena kemm din tista' tkun possibbli minħabba li din tip ta' politika waslet għal diżastri umanitarji fit-territorju tagħna stess. Jekk it-teorija mi qed tiswa xejn illi aħna fil-fatt bli t xellugija din nagħmlu mod u bli leminija din inħassru dak kollu li għamlet li t xellugija naħseb li jekk nimxu hekk għan nimxu tajjeb jekk verament tixtiequ taslu għal soluzzjonijiet tistgħu tagħmlu dawn is-soluzzjonijiet u taslu għal-jom għada stess minħabba illi tistaw tgħinu r-refuġjati inkella dawn e, ikolli ngħid illi ħajkomplu iċċabsulkom u jħamrulkom wiċċkom minħabba il dak li tom xedin tamlu sabiex tejnu l-refugġati. Grazzi ħafna, issa l-unrifuli ħawtala. Għal-mim tamnofs. Grazzi dan il-summit jista' jkun opportunità sabiex aħna nerġaw nikkonfermaw il-fat li rridu nisqu fuq il-liġi internazzjonali umanitarja u li aħna inġeddu l-impentana u l-bediet. Iżda ejja nħarsu lej dak li qed jiġri aħna rajna li kien hemm ħafna nies li kienu xettiċi ħafna fuq il-livell ta' ambizzjoni ta' dan is-summit u jinnittama l-Unjoni Ewropea ta' tagħmel minn kollox sabiex dan il-livell ta' ambizzjoni ma xiktar iktar milli diġà jgħat bħalissa. Jiena naħseb li ma l-istati membri li rridu jieħdu impenn b'mod vinkolanti ħalli jtejbu s-sitwazzjoni. Il-Medecins San Frontier fil-fatt għallulna bċertu dizappunt li mumma mumiex ħajattentu għal dan is-summit minħabba li jtiħossu li mumiex qed infakru il- fatt li l-Stati membri rridu jżommu mal-liġi umanitarja fizzavi rifugjati 75 mill-isptarijiet li huma kienu qegħdin imexxu kienu attakkati f'dawn ħarftit ftit snin. Il-żida fin-numru ta' attakki fl-isptarijiet u fl-iskejjel dan qed juri kemm hemm inqas rispett tal liġi umanitarja l fatt li e, il-nies u ċittadini qed ikunu il-vittmi ta' dawn l-attakki dan qed juri li qed isiru iktar reati tal-gwerra allura. Importanti li aħna ntejbu it-tweġibiet tajnuna umanitarja ta' emerġenza li trid tittejjeb. Apparti minn hekk irridu ntejbu s-sitwazzjoni li jinsabu fiha in-nisa u tfal u gruppi oħrajn vulnerabbli u dawn għandhom ikunu għanijiet li għandhom ikunu fil-qalba ta' din id-diskussjoni. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Lundgren għal-minuta. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel darba ħna qegħdin narraw illi għandna dan is-summit umanitarju dinji lan huwa tajjeb ikolli ngħid, però dan is-summit ħajkun organizzat fit-Turkija u bħalissa relazzjoni iktar mill-qrib bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea. Iżda Turkija mhix qed tirrispetta drittijiet tal-bniedem, mhix qed tirrispetta n-nies tagħha, mhix qed tirrispetta l-ħelsien tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir mhux biss fl-Ewropa, iżda anka eh, fil-pajjiż tagħhom. Dinja Turkija li qiegħda tisforza lil Angela Merkel li twassal u tressa ġurnalist u satirist u dim il-qorti Ġifiri, ma nafx kif aħna nistaw nappoġġaw summit li qed ikun organizzat f'pajjiż bħal dan. Jiena naħseb li din it-Turkija miex qed tirrispetta dawn il-ġiet li huma importanti għall-Ewropa. Grazzi. Buon anno. Grazzi President. Jiena xtaqt nistaqsi il-Komissarju Moskovisi li il-Komissarju Stiljanides nishtiq nistaqsih kemm iqum dan is-summit biex nejnu lil pajjiżi foqra għax kull darba nitkellmu u ħadd ma jispjega illi 80% ta' dak li jidħol jħalsu l-ispejjeż eh, ta' rappreżentanza biex jħalsu l-burokrazija, imma biex inħalsu il-persuni li għandhom bżonn jibqa' ftit wis. Kemm iqum eh, nerġa' nsaqsik dan is-summit fejn eh, se jiġi kulħadd fid-dinja kollha. Umbagħad mbagħad fejn se jmorru dawn in-nies fit-Turkija. <laughs> nafu kemm hija demokratika Turkija Bertogan aħjar jirtira u jirriżenja għax dan huwa fil-fatt huwa dittatur. E, e, huwa Hitler fis-seklu tagħna. U jien nixtieq nistaqsi. it e, Turkija isu wieħed imur jieħu n-nies drogati u mbagħad biex biex isewwi situazzjoni jieħu lil Pablo Escobar illi kien l-ikbar boss ta' droga fid-dinja. Jekk hemm pajjiż illi kellhom jagħmlu dan is-summit propju fit-Turkija kellhom jagħmluh. U mbagħad x'tagħmlu? Titkellmu bejnietkom fuq id-droga u tajdu lil Pablo Escobar. Eh, nifirħilkom, is-servizz verament huwa tajjeb u spjegaw daqsxejn lil persuni, anki dawk li qegħdinaw eh, eh, x'se tagħmlu bihom dawn il-flus. Ah, ah, ah, se tużawhom kollha intkom. Issa għal żewġ minuti ster. Komissarju Ministri, President, aħna smajna illi jem di livelli differenzi fuq xandu jkun il-livell ta' ambizjoni f'dan is-summit. Imma jekk hemm ħaġa li tolqotna illum hija illi is-sistema il Eh, umanitarja ta' dinja għanda wis peace, għanna ftit spejjes biex nkunu nistaw naqdu l bżonnijiet kollha umanitarji. Aħna smajna minn għanti sur Guerrero kemm għaw miljuni ta' persuni fid-dinja li għandhom bżonn assistenza umanitarja. Għanna iktar rifugjati illum mill-li kienem wara tini gwera dinija. U sfortunatament qed naraw ukoll illum zida Eh, umanitarja eh, fil-krizi, eh, spostamenti illi mandiċ tkun iktar minn 25 sena u qed naraw iktar minn 20 sena għal persuni spostati internament. Meta isu dawn affarijiet kollha importanti nitkellmu fuq l-edukazzjoni fil eh, aħna nafu x'qed jagħmel il-kummissarju f'dawn il-kriżi f'dawn il-periodi twal ta' krizi il-bżonnijiet umanitarji ma jistawx jgħatu servizzi kollha li hemm bżonn. Jidir li għandi żewġ minuti jiena dispożizzjoni kwandi żball jgħid il-kellim. Eh, għal uh, uh, sfida anki ta' drittijiet tal-bniedem u għanna il-fenomenu anki tal-migrazzjoni irregolari però irridu anki nitkellmu fuq id-dimensjoni ta' sikurtà. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-komunikazzjoni eh, tal-Kummissjoni ta' April li tipprova twaqqaf id-dipendenza tal ajnuna umanitarja f'dawn is-sitwazzjonijiet ta' spostamenti waqt li nejnu li dawn il-persuni li biex kollhom ħajja dinjituża u nikkontribwixxu għal biex nejnuhom. Skużani li interrompejtek eh, kelli zbal fil- Terju Mondjali di Istanbul. E, L-Europa għanda s l-anfisa għanda tkun il-protagonista tal-azzjoni umanitarja e ta' solidarietà, specialment meta tħares lejn dil-krizi ta' dawn il-migrazzjonijiet forzati, e, specialment il-vulnerabli, tfal u zaza. U aħna bdejna il-kampanja eduka biex natu risorsi għall ċest tal-iskejjer għal minuri f'sitwazzjoni ta' emerġenza li huma biss il-2% tal-għajnuna Maritarja. Nisti anki nirringrazzja l-Komissarju Stelanides tal-responda għal rapport tagħna ta' Novembru u investa 52 miljun ta' euro iktar għal-2016 u il-nar se jiġi Ruma biex jibda l-kampanja tagħna. Fil-kampanja ta' dinja l-edukazzjoni miex eh, eh, eh, hija ħaġa importanti ħafna tagħmel prevenzjoni ta' violenza, tim invest sentiment, eh, rezilienza ta' dawn il-persuni. Imma aħna proponejna wkoll korritturi umanitarji tal-edukazzjoni għal biex nilqgħu l istudenti u rifuġati eh, fl-istruzzjoni Ewropea. Importanti li gvern Taljanu u l-Germania illi forsi anki Spanja essa se jaċċettaw fl-università studenti rifugjati fil-korsijiet tagħhom. Grazie. Sur Gerike għal minuta. Grazzi ħafna Signor President minnaw u ftit jiem oħra ħajibda dan is-summit tal-ġnus maquda. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol ta' tmexxija f'dan is-summit. Jiena nixtieq li fit-Turkija nkunu nistgħu nitkellmu b'mod miftuħ xiġifieri l-umanità Jiena dak naħseb li dak li aħna ma nistgħux naċċettaw li f'dak li qed jagħmel quddiem dak li qed jagħmel Erdogan aħna nibqgħu fomna siket, siket minħabba li hemm ħafna drittijiet ta' min jirmet ikunu miksura u problemi ta' drittijiet tal-bniedem u problemi bil-mezzi ta' xandir u l-ħelsint u l-libertà tal-espressjoni. Jiena naħseb illi brabta ma' dan is-summit rridu naraw li nfakru l-Ewropej li dawn l-anijiet li forsi jidru zbieħ mumma ħajwasluna kien jekk aħna mhux ħajkonna miżuri, ġifiri aħna rritu konna mota kif inkejlu eh, tip ta' progress, miżuri ta' kif aħna nistgħu nagħtu iktar opportunitajiet u ninvestu fl-umanità u nġibdu kontra problemi jew l-nil tal-ġuħ u l-violenza. Aħna nixtiequ li jkunu summit li twassal l-iktar prattika fil-qasam tal arna humanitarja. Grazzi. Mm, Minuta, il e senjora Becerra. Grazzi ħafna Senjura President, l-attakki li fil-fat kienu fuq l-iskejjel u l-installazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-lajnuna umanitarja jenu għedin jizdidu ħafna il-Medicine San Frontier għallu il kienem 75 attakki dan l-ħar fuq l-installazzjoni tagħhom il-ġimgħa li għaddiet fil-kamp ta' refuġjati ta' Saramanda fis-Sirja kienem 30 persuna li tilfu ħajjithom f'attakk li tkun deskritt li huwa inċident iżda mhuwiex inċident dan huwa jisu xi ħaġa li tissir ta' sekwit kif il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż dan huwa ġihad kriminali kontra l-umanità. Naħseb li dan is-summit l-ewwel wieħed fl-istorja Ewropea għandu jagħti din it-tweġiba urġenti kontra l-impunità. Irridu naraw l-inżummu ma liġi internazzjonali umanitarja niproteġu il ħaddiema li qed jaħdmu sabiex jagħtu l-għajnuna umanitarja u fiċ-ċentru fil-qalba tal-politika Ewropea. Is-sigurtà hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna mingħata l-Unjoni Ewropea rridu nappoġġaw l-ICC sabiex nintemmu din is-sitwazzjoni mhix aċċettabbli. Sur Fonsori kanti għandek karta blu. Is-sur Korra għal-minuta. Grazzi, President. Waqt il-votazzjoni tar-rapport fuq dan is-summit aħna arafna illi sallum hemm pożizzjoni tajba biex niżgoraw l-pożizzjoni Ewropea ruol ta' protagonist. Għal partit tagħna aħna nittamaw li dan is-summit nispiċaw l-inkoerenza u nibdew naħdmu mal-gvernijiet onesti, verament onesti, li fl-aħħar jistaw iwaqfu l-azzjonijiet li iwaslu għal-kriżi umanitarja. Irridu niftakru li l-80% tal-kriżi huma Eh, riżultat ta' krizi illi huma kawzati minn dawn l-istess nies illi għajdu li jridu waqfuhom. Is-Saudi Arabia illi bħalissa eh, eh, hija armata minn bombi u aeroplani Ewropej illi hija waħda mill-ikbar kawzi fil-Yemen. U mhux biss kontra l-isptarijiet, il-kurituri u l-medja bil w eh, triple attack L-sur tinjanitis nixtieq nitolbu biex iwiet li ċittadini Ewropej li fis-summit se nieħdu pen veru lejn dan f'din id-direzzjoni, speċjalment kontra l-stati bħal Saudi Arabia. Issa, is-sur Venta għal-minuta. Grazzi. Ħafna, Signor President ċifri ta' l-Bank Dinji juru li 250 miljon ruħ qed jintlaħqu minn eh, mill-kriżijiet umanitari u eh, l-ekonomija u l-konflitti differenti waslu għal dan. Irridu nsibu soluzzjonijiet effettivi u għajnuna għal daw eh, l-affarijiet Għanna bżon ta' konsultazzjoniet umanitarji fid-dawl ta' reġjonijiet u rridu niftakru wkoll li l-għajnuna umanitarja għandha tkun l-aħħar għajnuna li tidħol fis-seħ meta sistemi nazzjonali diġà jkunu eh, utilizzati. U għalhekk eh, minħabba l-kriżijiet attwali għandhom eh, kriżi fit-tul, irridu naraw kif nistaw insibu għajnuna li hija sostenibbli u hija fit-tul. U nittamma li fis-summit eh, maħniex ħa naqbżu affarijiet marbuta propju l għajnuna umanitarja marbuta mas-soċjetà eh, mod partikolari meta nitkellmu dwar in-nisa u eh, persuni b'diżabilità. Grazzi. Aw blue card surventa għalik taċċetta Sur Rubik. Grazzi, jiena nishtiq ringrazzja l-Sur Venda minħabba li għalina l-kwistjoni għaw l-enija l-effiċenza, kif nistaw nkunu iktar effiċenti. U jiena naħseb li x'nistgħu namlu allura anka f'dak li għandu xaqsam ma' kumpaniji żgħar tal-familja pereżempju kif nistgħu ninvestu ħalli ngħinu verament, kif nistgħu eh, verament namlu ċertu bidliet ħalli niblu l-politika tal-izvilupp ħalli huma jkun jistgħu verament jipproduġu dak li verament għandhom bżonn u jgħinu ruħam. Grazzi. Ich bedanke für diese Frage, Herr Rubik. Jien ringrazzjak ta' din il-mistoqsija sur Rubik minħabba li aħna ħdimna flimkien fuq ir-rapport fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju u familjari li huma verament importanti għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u li verament jistgħu jgħinu illi jagħtu kontribuzzjoni lis-soċjetà f'dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jekk aħna nużaw aħjar politika tal-iżvilupp u l-kontribuzzjoni ta' 0.7% tal-prodott kost tal-istati membri nkun nistgħu ngħinu aħjar. Inkella jista' jkollna problemi tama iżda li aħna nkunu nistgħu navvanzaw iktar f'din id-direzzjoni u nħejju ruħna aħjar fil-ħdan il-kumitat. Signora Valenziano għal minuta. Grazie, President. Grazie ħafna, Signora President. Sina kif kienet jgħid il-Kummissarju aħna nkunu qegħdin nagħtu farka eh, jisu tikka ta' ramla waħda f'din il-kontribuzzjoni kollha iżda mhux fuq ir-ramel aħna rridu nitkellmu aħna qegħdin nitkellmu ir riżorsi u naħseb illi dak li għandna bżonn huwa iktar fond minħabba li għandna nuqqas ta' 40 fil-mija il-summit ta' Istanbul ħajkun siwi biss jekk aħna ħaniblu kompletament dak li hija din nagħmlu fuq livell tal għajuna umanitarja u għalliġi internazzjonali tal-bnida u għad-difiża jina naħseb li s-summit ta' Istanbul hekk għandu jisir ħalli Istanbul verament jista' jkun suċċess u ħalli nitkellmu fuq id-difiża tal-ħajja ta' ħafna nies li jinsabu f-situazzjoni fejħa taħħom hija medda. U naħseb li fuq dan nixtieq ngħidulkom sur kummissarju naf li mhix ir-responsabilità tagħkom il-Parlament Ewropew kien esklus u marginalizzat kompletament aħna rnexxinna biss li jkollna akkreditazzjoni waħda illi aħna nipparteċipaw fid-dibattiti u jiena naħseb li din hija xi ħaġa verament negattiva u nittama li inti tkun tista' tintervjeni favorina. Grazzi. Madam Tomasic, in minuta. Signora Tomasic, għal minuta. Grazzi. Id-dinja ma kellix tant mm, persuni spjazzati eh, mit gwerra mm, dinjija għal daqstant il momentu huwa tajjeb ħafna għal dan il-summit u ma ma jistax ikun hemm post aħjar għax Turkija hija l-imsieħe prinċipali tal-Unjoni Ewropea u anki għax qiegħed fir-rotot importanti. L-Ewropa u d-dinja għandhom u l xuxejn biex jirsolvu din il-kriżi u fl-istess ħin biex jieħdu ħsieb ir-refuġati u naħseb li dan il din il-laqaħa tikkontribwixxu, però et ninnota illi hemm xi partiti li qed injużaw dawn it-traġedji għal rikat politiku ni nikonferma il-pozizjoni tijak illi il-deċiżjoni ma' Turkija hija importanti ħafna mħabba teddida eh, ta' sikurtà ċittadini. Sur Paet għal minuta. Grazzi, President. Jiena mort il-Libanon xiftit ġematilu, tajt ma' rifugjati sirjani, ħadd minnhom ma esprimew il-xewqa li jiġu l-Ewropa ma ridu jmorru lura s-Sirja biex huma jkunu jistaw jistennew f'pajjiż ġirien ġar sakemm ikun hemm sikurezza għandhom bżonn aċċess għal affarijiet elementari bħal l tfal, possibilità li jaħdmu aċċess għal kura medika Dina hija ħaġa li pajjiżi oħrajn u anki l-Unjoni Ewropea tista tappoġġa mezzi finanzjari. Il-summit għandu jagħti impenn ċar biex inżidu l-għajnuna umanitarja biex nejnu r-rifuġati eh, eh, ħdejn fejn joqogħdu. Problema oħra hija il-wedit minnaħa ta' pajjiżi differenti ta' għajnuna fuqat il krizi ma daw ma waslux din l-għajnuna. Per eżempju l-Haiti u Nepal wara terremot u anki il krizi ta' rifugjati li għanna għaddejnissa issa hemm wedit li natu flus, però dawn il-promessi għanna għom. Dan is-summit għandu verament wasla l rizultati u ma jkunx dizappunt. Grazzi. Is-sur preda minuta fl-2015 hemm prioritajiet umanitari il-kwistjoni issa qabel is-summit hija jekk aħna jirnexinux, jekk eh, aħna jirnexinux naddu mill kliem għal-fatti. il kummissarju qal irridu naħdmu b'kuraġġ, naġixxu b'kuraġġ u nagħtu risposti ċari Ah, tal-anqas għal deficit ta' finanzjament, ta' jnuna ja, u l-għajnuna għandha tkun effettiva u għandu jkunem rabta bejn dawn u soluzzjonijiet politiċi. Jiena ma naqbilx ma dak li għal korraw, jiena ma naħsibx li l-għajnuna umanitarja tista' tiġi sostituita, tista' tisostitwix il-kriżi, l-azzjoni politika krizi. kriżi ma nistawx nistimmatizzaw l-Europa, aħna għanna nkunu gburin fuq il-fat li aħna l-ikbar donaturi. Isur li tsal minuta Hilfe muss ein Zeichen setzen. Grazzi ħafna, jina nasab li f'dan is-summit rridu nagħtu messaġġ tajjeb din fil-fatt ngħixu F'dinja fejn hemm 250 miljun persuna li huma affettwati mill-kriżijiet umanitarji, kważi 60 miljun persuna bħalissa huma affettwati minħabba l-gwerer, konflitti armati u diżastri u li huma sforzati li jitilqu minn djarhom nofshom nofs ir-refuġjati huma tfal l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jridu juru solidarjetà u responsabilità u rridu wkoll jagħtu eżempju tajjeb illi fil-fatt għandu jkun marbut mal-impenni finanzjarji u li joħorġu verament dawn il-flus L-inizjattiva eduka l-partit tagħna qiegħed jipproponi li minn flok 2% ħajkun hemm 4% tal-għajnuna umanitarja li ħatkun dedikata l-edukazzjoni nasib li hija inizjattiva tajba ħafna li tkun ikkonsidrata fl-abbozz tal-budget jiena bħala rapporter ta' kumitat tal-Iżvilupp għal budget tas sena 2016 diġà ġġieled ħafna li jkun hemm 26 miljun li jkunu dedikati għall edukazzjoni fil-kampi tar-refuġjati f'dan is-summit dinni naħseb li rridu nipromovu iktar din inizjativa inizjattiva eduka fil-kontest tal-budget umanitarju. Grazzi, koma ċefan, Grazie, Presidente. Commissario, Grazzi, President. Kummissarju, dan is-summit se se jgħati qafas sostenibli għall-għajnuna monetarja kif kif diġa eh, ġi deċiż għal iktar minn 120 ta' fid-dinja kollha. Wieħed mill-kwistjonijiet prinċipali fl-aġenda ta' summit hija dik tal-finanzjament tal-għajnuna umanitarja bħala rapporter tal-IPP fuq l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq id-drittijiet tal-bnina bħala rapporter anki fuq il rakkomandazzjoni għall assemblea tal-ġnus Mauda sen kellem fuq tliet punti kooperazzjoni għal networks kontra terroristi it-tieni li nidħlu dialogu interkulturali u t-tielet l-allokazzjoni ta' risorsi finanzjari umanitarja għal edukazzjoni u valuri bħal dinjità, libertà tal-espressjoni, stat ta' dritt. Il-Turkija għandha tirrispetta ċerti dritti, ċerti regoli bħala ospiti għanda taħdem għal dawk il-persuni kollha li ju għandhom bżonn. Il-Turkija eh, ġiet mażula bħala ospiti qabel ma l-Ewropa ġiet mimlija migranti. Imma hemm simbolizmus eh, fuq il-fatt li n-nies kollha id-dinja kollha ħatiġi tiġi eh, f'Istanbul biex issib soluzzjoni. Grazzi, sur Funzulika, minuta. Signori, jiena li tama li summit se jagħmel passi importanti l-qudiem biex inkunu nistgħu nidentifikaw soluzzjonijiet biex nerġaw nfasslu sistema umanitarja fid-dinja. Kommissarju, hija kwestjoni tal-livell ta' ambizjoni tal-Unjoni Ewropea wara kollox. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu noħorġu bi proposti veri, reali, għal sistema reali vera umanitarja fid-dinja tagħna. biex nieħdu r-responsabilità kollha tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea u biex nieħdu l-opportunitajiet kollha biex l-assistenza umanitarja tkun iktar effettiva u l-xogħol tal-ħaddiema umanitarja jkunu inqas perikolużi biex nagħmlu dan iridu niżviluppaw komprensjoni fost il-partiti interessati, interessati, accountability, trasparenza biex ikun hemm model ġdid biex nanticipaw ir-riski u namlu pjanifikazzjoni konġunta. Grazie. Is-sur għad aktusom għal-minuta. President, il-summit f'Istanbul se jkun punt importanti ħafna. Il-delegati se jipprovaw jużaw l ajnuna umanitarja bl ħajar mod u dan importanti ħafna għal 216 miljun ta' persuna eh, li għandhom bżon din l-għajnuna umanitarja. Xieħut minn iktar risposti huma fl-Iraq u postijiet oħrajn jiena rajt bajnejja kemm huma importanti il-kontribuzzjoni tal-Ewropa, però bla dubju irridu nagħmlu iktar u nistgħu nagħmlu iktar dan il-kuntest irridu nindikaw illi l-għajnuna għall izvilup tal-Ewropea għandha tkun tal marbuta ma' drittijiet tal bnidem eżempju ċaru għal appoġġ li qed nagħtu lill-Eritrea li s sena li għaddiet mingħajr talba għal riformi demokratiċi għed bżon nitalmu minn dan minn din l esperienza l komissjoni għandha tkompli tati priorità l kooperazzjoni Ewropea u anki id-drittijiet tal-min dan kuntest. Grazie. il sur Silva Pereira għal minuta. President, Komissarju, kollegi, f'moment bħal dan eh, li dinja eh, ta' faċċa dawn eh, traġedi umanitari mhux biss ta' rifuċati, manki 125 persuna man għandhom bżonn assistenza u f'dan il-moment irridu noħol u iktar risorsi u iktar ozorsi umani u finanzjari biex il dan is-summit ta' Istanbul ikun risposta konkreta tal-komunità industrijali f'din ċirkostanza. Sfortunatament, però, il-preparazzjoni qed tiggarantixxi kollox li f'dan għanna bżon ta' iktar responsabilità, iktar leadership id daħta ta' Unjoni Ewropea f'dan il-summit. Leadership li tibbaża fuq impenji importanti. Kommissarja aħna nafu kemm inti impenjat u aħna nistennew minn għandek il-difiża u tisħiħ tal-assistenza umanitarja U dan jfisser però anki żieda tal-bażi tal-finanzjament umanitarju għax inkella ma nkunux nistgħu nsaħħu d-dinjità tal-persuni. Grazzi. Il-person Schenfeld dal-minuta. Grazie ħafna, Signora President. L-istorja tal-ajnuna umanitarja hija twila daqs kemm hija twila l-istorja tal-bniedem. Jimbidlu zminijiet, pero jimbidlu l-ċirkostanzi u allura għandhom jimbidlu l-metodi u l-istrumenti tal-għajnuna għall-oħrajn. Bħalissa hemm miljuni ta' persuni kważi 40 pajjiż differenti li qed jistennew l-għajnuna monetarja u 60 miljun huma dawk li bidlu l-pajjiż minħabba l-konflitti u dan huwa periklu kbir għas-seklu 21. Allura d-dinja għandha bżonn illum eh, liġi ġdida umanitar, tajnuna umanitarja, għandha bżonn ta' riforma eh, fil- mekkanizmu fis sistema tar-reazzjoni tal-ġnus ma'uda eh, f'dan ir-rigward. Naħseb li s-summit din jisej wassal għal soluzzjoni ta' sfidi bħal tnaqis ta' finanzjarment, nuqqas ta' koordinazzjoni bej l-aġenziji involuti eh, fostom l-ġrus ma'uda u li indaħlu eh, eh partners u koll li mumiex mill-vant. Mil Grazzi. Signora Ward għal-minuta. E summit għandu l-mira li jerġaj fassal l ajnuna umanitarja u l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur se tkun hemm bħala protagonista. Min-naħa tar-Renju Unit b'referendum xahar ieħor rridu nikkonsidraw il-pożizzjoni tagħna fid-dinja u jiena naħseb illi mm, flimkien mal-msieħba Ewropej nistaw nerġaw namlu għal-agenda, kaħna rridu immexxu l-komunità internazjonali lejn dinja aktar <coughs> umanitarja, irridu naħdmu biex l-Unjoni Ewropea tkun iktar qawwija.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 fil-politika baranija tagħna rridu nirrenovawa tan aħna anki taħt pressjoni. Irridu natu najnuna għal vitmi tal-reati eh, tal-gwerra ma nistawx però minna ħal oħra mbagħad namlu ftejmiet mal-reġimi li wet u dawn il-reati. Il-politika tagħna għandha konkurenti mal-valuri tal-umanitari tana. Grazie. Issa Naddu għas għal kaċ di għaj, sur Bokalic l-għol wieħed. Minuta. Il-summit dinji tal-umanità, tal-sistema umanitarja sa' fl moment, aħna għatma kellna kif smajna daqsek persuni li kellhom bżonna jnuna tagħna mill tini gwerra dinjija. Is-soluzzjoni li aħna nfixxu hija marbutin mal-klim ta' Sinjora Ministru fil-introduzzjoni tagħha. Irridu nmorru lejn il-kawżi ta' dawn, irridu nkunu oġġettivi, irridu ikonna politika bażata fuq il-persuni, irridu nirsolvu l-konflitti b'mod paċifiku u mhux billi naqsmu d-dinja dejjem iktar. U għal din raġuni l-Unjoni Ewropea trituri li dinja xinu ma l-valuri taħħa u rridu namlu possibli li l-persuni jiexu b'dinjita. Rridu nejnu l-persuni fl-Afrika, fl-Azja, fil-Vant Nofsani u dana bekk inkunu edin eh, li l-anki l-Europa. <clears throat> Signora Gonnix, l-Unjoni Europea hija l-ikbar donatur umanitarju u f'dan is-summit illi ironikament qed jiġi organizzat f'post fejn qegħdin namlu figura verament ħażina għax aħna ma stajniex nirsolvu l-ikbar kriżi umanitarja e, e, mħabba l-gwerra fis sirja u fil-Libja u qed naraw miżerja f'pajjiżi tal-Asja tal-Azja. Il-ftehim tal-Unjoni Ewropea ma' Turkija li qed tikser kontra E, e regolamenti tal-ġnus ma'uda u kontra il-prinċipi e, fundamentali hija ħasra u bħala da bħala riżultat fil-hotspots fil-Greċa u fil-Italja hemm persuni li qed ikunu detenuti li inkludu anki nisa u tfal u kun ma qed jiġri hawnhekk hija intollerabbli dan qed tagħmel l-Unjoni Ewropea nek f'dan is-summit hija eżerċizzju ieħor fl-ipokrisija se tkompli minnaħa l-oħra bil-politika ta' austerità fil-Mediterranu hekk se nkomplu b'din il-politika aħna eh, irridu inwaqfu dawn ir-reġimi oppressivi. Grazzi. Sur Marias. Minuta. Grazzi, President hija kontradizzjoni illi l-ewwel summit eh, dinji fuq l-umanitarja qed isir f'Istanbul illi fejn il-dimostrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju eh, saru kien hemm persekuzzjoni fiha u fejn id-drittijiet tal-bnidem qed jiġu oppressi f'dan is-summit, l-Unjoni Ewropea għandha tagħti risposta effetti tangibli għal dbatija tal-persuni ta' Sirjani. Il-krizi umanitarja li qed tiġi trasferita fl-Europa, eh, fil-Greċa u dinha ħadd itkompla din is-sitwazzjoni sakemm li jżist tkompli bl-attività kriminali tagħha. Il-parti tal-krizi umanitarja mhux biss qed toħloq dbatija fuq ir-rifuġati, ma anki fuq il-persuni Gregi. Aħna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 kiber b'mod inkredibbli. Ma rajniex dawn iċ-ċifri mill-tieni gwerra dinija u dan kollu jiġġustifika l-ħolqien ta' summit umanitarju dinji. Qed naraw ċifri affaxxinanti eh, fejn jidħlu persuni li għandhom bżonn ta' għajnuna umanitarja u dan juri illi id-dinja hija mifruda f'żewġ eh, aspetti, dawk li jistgħu jagħtu dawk li eh, għandhom bżonn l U hekk kif qed naraw dil-problema dan mhuwiex biżejjed għandna bżonn kooperazzjoni globali. Dan huwa l-uniku mod kif nistgħu intaffu il-perikli mm, li hemm u lajnuna li hemm bżonn, eh, lajnuna umanitarja li hemm bżonna. Dan eh, jista' jwassal eh, għal sfidi kbar fid-dinja ta' għajnuna umanitarja. Is-Sinjora Kinga. Eh, grazie. Grazie, President. Illum aħna qed naraw l-ikbar eh, spostament ta' irġiel nisa tfal wara t tini dinija, gwera dinija. Eh, kważi 60 miljon ta' rifugjati fid-dinja, dinja kriżi umanitarja fuq livell dinji. U l-persuni qegħdin jaħarbu mill-gwerer, konflitti, eh, faqar Eh, u għal daqstant dan u għasamit li jina nilqa ħafna x nistaw nitkelmu fuq kwistjonijiet verament importanti li nitkelmu fuq l-użu tal ajnuna umanitarja biex namlu politika ta' svilupp biex nimxu lejn proġetti fi żmien il-qasir u um tan nofs li verament waslu għal kawzi eh, li spostaw il-persuni politika ta' koezjoni, politiki eh, ta' urġenza korrituri umanitari biex ma narawx iktar iktar dak li qed naraw bħalissa bħal fil-Libanu jew fis-Sirja u anki fl-Ewropa. Rridu morru li hemm minn dan biex noħorġu minn din il-viżjoni. U essenzjali li naslu għal politika ta' prevenzjoni u nagħtu risposti konkreti. Grazzi. Cette intervention a conclu le catch the eye. Nous revenons vers vous, Monsieur Stig. Mela bek wasalna fl-axħar ta' sezzjoni tal-catch DI u naddu għal eh, kummissarju Silja Nidines. L-ewwel net permettu li nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni pozittiva, tajba, u dejjem napprezza l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. U dan huwa minnu speċjalment issa kif qed nippreparaw ruħna għal avveniment li involvi bosta uh, msieħba fuq livell internazzjonali. Għalhekk jiena insistejt biex insaħħu il-postijiet tal-Parlament Ewropew bħala rappreżentanza tagħhom. Kemm jina u servizzi tagħna għamlu ħanamlu da kollu li nistgħu sabiex dan il-Parlament ikollu preżenza qawwija fis-summit. <coughs> u l-lum kontent li nħabbar illi żewġ postijiet oħra addizzjonali fi delegazzjoni Ewropea għal Parlament Ewropew f'dan is-summit. Il-prioritajiet tagħna huma komuni, aktar effiċjenza, aktar effettività fis-sistema umanitarja. Rispett lejn il-liġi umanitarja internazzjonali, kif ukoll prinċipji ta' umanitarji eh, internazzjonali aktar appoġġ għall-edukazzjoni, għall-emerġenzi u biex isir aktar xogħol fil-qasam umanitarju. U għalhekk għandna dil kollaborazzjoni qawwija il għaliex ninsabu fl-istess dajsa. Dan is-summit se jtemm ċiklu ta' avvenimenti l-STG Summit bl-agenda ta' l-2030 u l-COP 21 illi provdew vizjoni għal futur. Rizoluzzjoni ta' dawn riżultati joħolqu futur iżda progress jista' jsir biss jekk issa nindirizzaw dawk l-aktar vulnerabli, dawk l-ifqar, u naraw kif nistaw għom biex jimxu l-qoddim. Dak huwa il-missjoni tas summit umanitarju dinji. Jina nittama li meta nħarsu lura 20, 30, f-2020-2030 nistaw nejdu li dan l-avveniment kien verament wassal għal bidla Matul il-proċess ta' konsultazzjoni twila li ta' l-vuċi għal kulħadd għal mexxejja u għal kellima ta' eh, komunitajiet affettwati u akademiċi u l-involva eluf ta' nies madwar id-dinja kollha introduċa mod ġdid ta' diskussjoni ta' uħut mill għal problemi li niffaċċjaw eh, fil-forum verament globali U dan ħoloq il-momentum illi jista' jwassal għal bidla ta' kif nistgħu niprevjenu u nirrispondu u nirkupru nirkupraw mill-kriżijiet u nipprovdu eh, riżultati. Sa l-2030 inqas nies nittamaw ikollhom bżonn anqas għajnuna umanitarja ta' emerġenza. Dan huwa l-mira tagħna u l-ewwel nett nittama li l-Kunsill se jaddotta eh, set ġdid ta' eh, riżultati eh, u opinjonijiet ta' summit, aħna ħdimna flimkien għal pożizzjoni komuni li se digwidana biex noħorġu bimpenji fis summit iżda imorru li l-in minnek jina nittama bħal dejjem fuq l-appoċ kontinu, l-kooperazzjoni kontinua ta'kom waqt il-follow-up sabiex nkunu nistaw nuru tmexxija u niprovdu eh, riżultati fuq il-ħidma tagħna. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Kummissarju. U fl-aħħar net is-Sinjura Hennis Plaxert. Grazzi ħafna, Sinjora President, il-Summit Umanitarju Dinji mhuwiex tmiem iżda l-bidu għal-komunità biex terġa tikseb l-umanità bħala segretarju ġenerali kien tqal eh, kemm il-darba. Nittama li se naraw ħafna u ħafna impenni sinċeri u effettivi mill-imsieħba kollha fuq livelli kollha. U nittama iva illi rridu nassiguraw li dan is-summit mandux mm, jina tal-perċezzjoni li huwa eh, gwidat mill-dinja tal-punent nittama li ikun hemm ħafna aktar għajnuna minn barra l-Unjoni Ewropea. U Iva nittama u naqbel miegħek eh, li minn wara l-ewwel ġurnata tas summit rridu nuru li aħna seri fil-impenji tagħna u bħala Presidenza tal-Kunsill aħna lesti li nidħlu għall-impenn minn tagħna u nittama li il-kooperazzjoni tagħna tkompli tissaħħa fil-ġimgħat li eh, ġejjin u grazzi ħafna tal-mistoqsijiet kollha li tajmu. Grazzi ħafna. Bekk wasalna fl-aħħar ta' dan